Nkomplu mis sessjoni tagħna. Il-minuti mis-sessjoni tal-bira ġew imqasma lilkom għaw xi ħadd għandu xi kummenti le mejda li le. Mela.